Processo verbali dunque approvato. Għalek napprovaw il-minuti. E vivo piacere che... Xtaqt ukoll a delegazzjoni mamula minn erba membri mill-Kumitat barra ta' Affarijiet Barranin tal-Parlament tas Seychelles u żewġ uffiċjali tal-Parlament immexxi mill-President tiegħu l-Onorevoli William. Id-delegazzjoni qiegħda hawnhekk fil-Parlament din il-ġimgħa per partecipare biex eh, jipparteċipaw f'żjara ta' studju organizzat mill-Uffiċċju għal promozzjoni ta' demokrazija parlamentari. Nittamaw li żjara ta' komessi sħbib tkun ta' suċċess u intom issegwu b'interess ir-rapport tal-Onorevoli Kadek dwar il-partenarjat fis-settur tas sajd bejn l-Unjoni Ewropea u Seychelles. Li se nivvotaw dwar għada. Jekk joġobkom, darbuħra li żuru Brussel ġibu naqra xemx magħkom. Comunico di aver ricevuto dal...